eja tagħna. Alek l-Ewropa trid timplementa Basel tlieta fl-istess moment meta jagħmlu dan l-imsieħba dinjin tagħha. Grazzi ħafna ek wasanna fit tmiem id-dibattitu tagħna u nivvotaw fuq dan għada. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, als nächster Punkt der Tagesordnung. Kollegi, Signori, il-punt li mis l-agenda. Il-rapport tas Sur Casa, il-sistema komuni tal-VAT u żmien ta' obbligu għal rispett ta' rata standard minima. U għalhekk nibdew dan id-dibattitu issa l-ewwel kellim, ir-rapporter. Is-sur Kaza, jekk jogħġbok għandek erba' minuti. Grazzi President. L-ewwel nett <clears throat> rid niġbed l-attenzjoni ta' din il-Kamra li bħalissa għandna vot importanti fil-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetari u allura rid niskuża ħafna mill-membri li mhux se jkunu preżenti hawn minħabba li aħna ninsabu tard u l-vot għadu kemm jibda issa. Eh, kif qalet tajjeb il-President Eh, dan ir-rapport li għamilt jiena huwa rapport importanti ħafna li jitkellem dwar sistema ta' vat illi aħna rridu nemendaw. Issa kif jaf kulħadd in-negozjati sabiex tiġi emendata s-sistema permanenti tal-vat ilhom mhux ħażin li bdew iżda qatt ma kienx hemm żblokk sinifikanti is-sistema transitorja li ilha tintuża mill-1993 dejjem qiegħda tiġi estiża u din is-sitwazzjoni kif nafu lkoll mhijiex waħda sostenibbli u hemm bżonn li tinstab soluzzjoni dejjima. is-sistema transitorja li qegħdin nużaw bħalissa mhijiex tħalli l frott meħtieġ fejn jidħol is-suq intern hija sistema li tnaqqas l-effiċjenza tan-negozji u tirrestrinġi l-effiċjenza tan negozju bejn il-fruntieri tagħna. ta' tħassib huwa wkoll il-fatt li din is-sistema tagħti lok għal forom komplessi ta' frodi bħalma huwa il carousel fraud li dwaru tkellimna dan l-aħħar f'dan l-istess parlament u li għandhom impatt negattiv ferm fuq id dħul li jdaħħlu l pajjiżi membri is-soluzzjoni li għandna qudiemna mhix waħda faċli u arranġament propizzju jista' jsir biss wara dibattitu fil fond u wara perjodu twil ta' konsultazzjoni. issa kif jaf kulħadd il-kummissjoni dan l-aħħar assiguratna li fil futur qarib ser toħroġ dik li qed tissejjaħ green paper ħalli jibda dibattitu fuq din il-kwistjoni. dan ir-rapport li qed immexxijina jagħti ħeġġeġ lill-kummissjoni sabiex tassigura li l proċess ikun wieħed effiċjenti u sabiex isir dak kollu possibbli biex l ewwel nett jiġi żgurat li s sistema l ġdida tagħmel lis suq intern wieħed aktar effettiv. it tieni li din is-sistema l-ġdida tnaqqas il piżijiet lis settur tan negozju u t tielet illi kemm jista' jkun tiġġieled il frodi b'mod effettiv dan ir rapport illi kif nafu diġà ġie approvat mill kumitat għall affarijiet ekonomiċi u monetarji iħeġġeġ ukoll sabiex il kummissjoni tassigura li l proposti konkreti jkunu pubbliċi sas sena. 2013 ħan and ħa dak li għadni kemm ngħid mhux li jkollna sistema adottata diġà u maħduma fl-2013 ma jien qed ngħid illi l-proposti għandhom ikunu pubbliċi sas-sena 2013. Però nixtieq u naħseb hawnhekk inġorr il-veduti tal-membri ta' din il-Kamra nixtieq li s-sistema l-ġdida tibda tiffunzjona qabel tintemm din il-leġislatura sabiex is-sistema transitorja preżenti ma terġax tiġi estiża filwaqt li fil preżent se napprovaw l-estensjoni tas-sistema l ġdida nistennew li ttieħdu passi konkreti mingħajr telf ta' żmien biex naħsbu fuq il proposti l ġodda. nagħlaq billi nirringrazzja lill kollegi tiegħi speċjalment ix-shadow rapporteurs ta' dan ir-rapport u nawgura illi ikollna dibattitu qawwi fil futur ħalli din il kwistjoni tiġi emendata kemm jista' jkun malajr. grazzi ħafna. Muchas gracias, señor Casa. Tiene la palabra. Grazie ħafna l-Sur Casa. Issa fisem il-Kummissjoni nisimaw l-Kummissarju Ximete. Thank you. Mr. President, Honorable Members. Grazzi President, Honorable Membri. Jina xtaqt nirringrazzja l parlament Ewropew, b'mod partikolari l sur Kaza, għal dan il-rapport kostruttiv fuq din il-proposta tal-Kommissjoni illi nestendu din is-sistema tal-VAT. Din il-proposta hija sempliċi miex waħda kontroversjali u għalhekk l-opinjoni tal-Parlament fuq din il-proposta se tippermetti l kunsill illi tadotta l-proposta sal-aħħar ta' din is-sena. U dana qabel ma jkonna umbat li din ir-regola eh, tiġi fit-tmima din diġa ġiet eh, diskussa wkoll fil-grupp fil tal-Kunsill u ma kienx hemm problemi għall approvazzjoni tagħha. Kif qal sur Kaza, il-proposta tal kummissjoni se tagħti lill-negozji ċertezza legali biex bekk ikun hemm ukoll valwazzjoni tal-livell adattat għal din is-sistema tal-VAT fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni fil-fatt se tniedi dan waqt dibattitu wiesa fuq il-ġejjini tal-VAT sabiex tagħmel evalwazzjoni u tindirizza il-numru ta' nuqqasijiet li għandna fis-sistema bħal komplessitivitajiet, il pizijiet tal-livelloli għan-negozju kif ukoll il-frodi. U sa qabel il aħħar tas-sena jiena se nipproponi l kummissarji tiegħi biex nipublikaw green paper dwar l-evalwazzjoni tas-sistema attwali kif ukoll il-mezzi kif l-aħjar nimxu l-qoddim għal-ġejjeni. Jiena wkoll nieħu pjaċir nisma' reazzjonijiet dwar kwistjonijiet bħal pereżempju kif ikonna aktar sistema ta' VAT b'saħħita u iktar sempliċi u biex ovvjament innaqsu l-xkilu u l-biżijiet għan negozji partikolarment l-SMEs fil-waqt illi nilimitaw il-frodi u nagħtu flessibilità għal stati membri. Għabbażi ta' dawn ir-riżultati, il-Kummissjoni mbagħad se tifinixxi il-politika tagħha tal-ġejjini dwar il-qasam tal-VAT permezz ta' komunikazzjoni għal direzzjoni li għandna nieħdu u dan sa l-aħħar tal-2011. U dan juri li hawnhekk għandna parlamenti li huwa interessati li sem fil-dibattitu fuq l-istrateġija tal-ġejjini tal-VAT jiena nilqa dan l-interess u nieħu pjaċir niddebatti magħkom din il-kwistjoni wkoll aktar il-qudiem. Iżda jiena nqis li dawn l-emendi huma lilin mill-ambitu tal-proposta illi huma diskussi illum illi huma limitati għall estensjoni periodika. Minn barra dan kien hemm ukoll Anzi, hemm il-bżonn illi konna dibattitu bazi tal-Green Paper. U dan huwa il-każ tal-emenda li titlob il komissjoni eh, biex tkollha proposta, tressaq proposta dwar ir-regoli tar-rati ta' VAT sal-2015. Bħalissa, il komissjoni ma tistax tagħti impenn fuq data għal proposta tar-rata tal-VAT ma tistax tbassar ir-riżultat tal-konsultazzjoni li se jkun usa eh, mill-sistema kwistjoni tarra tal-VAT. Nittama li dan il-konsultazzjoni se tagħti idea ċara dwar prioritajiet għal ġejjini tal-VAT. Il-pjanar tal-Kommissjoni għal proposti għalhekk se jiddependu fuq ir-riżultat ta' din il-konsultazzjoni. Grazzi għall attenzjoni tagħkom. Passamos ahora a los oradores, il nombre de los grupos. Por el Grupo Popular. Kellima s fissem il-gruppi eh, li pipi minuta u nofs is-Sinjura Issa Jessa. Grazzi ħafna, President. Il-Kommissjoni edha tifoka fil-proposta taħħa għal kontinuazzjoni tal-programm attuali sal-2015 u bekk se jkollna limitu ta' 10 punti ta' perċentwal dan u importanti ħafna sabiex ma jkunix xkiel fil-kompetitività u dan fost bejn l-Stati membri. Dak li huwa eh, essenzjali fl-opinjoni tal-IPP huwa li kommissjoni tatina konsultazzjoni mal-ajr biex noħolqu sistema ta' VAT. Xuħut mill-proposti illi aħna ressaqna l-qoddim u ma importanti għalix bħalissa aħna nishtiqu nuru id-direzzjoni li nishtiqu naqbdu fis-sistema tal-VAT fil-ċejjieni aħna se jkollna bżonn piżijiet eħfef amministrativi għal reportaġġ tal-VAT biex bekk l-affarijiet ikunu eħfef għal semmis. Nixtiequ ukoll illi aħna nikkumbattu niġġieldu il-frodi fil-VAT issa Bħalissa f'ħafna stati membri l-affarijiet mhumiex tant eh, sempliċi, mhumiex sejrin tajjeb ħafna u waħda mill-problemi hija hija li l-razz tal-VAT tola, iżda dana kollu mhux sejjejn li dan ikun sors ġdid ta' dħul eh, għal stati membri tagħna mus sejjejn fejn hemm ħafna frodi. U kien hemm ħafna tentattivi illi niġġieldu l-frodi u naħseb illi hawnhekk għandna bżonn ftuħ ġdid mill-Kummissjoni dwar dan il-punt. Staġi demokratax, 2 minut. Grazzi ħafna, signora Ja, zaċ minuti issa Nassur Kutax. Președinte, așa cum se arată în propunerea de directivă a Consiliului, cota minimă. Grazie, Afna. Din il-proposta aħna qegħdin naraw illi għanna rata minima. Iżda ħna qegħdin nistennew żvilupp ġdid li jis il-konklużjonijiet illi aħna wkoll ġbidna mill-kriżi illi aħna għaddejjin minna bħalissa u għaddejna minna. Strategija ġdida Ewropea dwar il-VAT kif ukoll it-tneħħija ta' ostakli illi jwaqfu l-kummerċ, din xaġa importanti, iżda ħna wkoll nixtiequ naraw li niġġieldu l-frodi wkoll. U regoli transitorji għandhom jiġu applikati u l-estensjoni sal-31 ta' Deċembru 2015 fil-faddin setejn. Jina nemmen ukoll illi dan jwassal għal aktar urbanizzazzjoni tal-leġislazzjoni fiskali. Aħna għedin nistennew regolament ġdid, iżda aħna xtaqna unek nenfasizzaw illi ħafna gvernijiet jixtiequ jittellaw ir-rata tal-VAT għall erba 24% par Rumanija u l-Ungerija. Sissa, il-gvernijiet għazlu rata massima fiħdan l-10% iżda jista' wkoll ikun hemm problemi dwar dana kollu u għalhekk irridu setta regoli biex aħna eh, ma nippermettux li dana jseħħ. Irridu wkoll inqisu li hemm eh, faqar ġenerali fost il-popolazzjonijiet u dan se jitfa kollox lura u ovvjament dawn ir-rati ta' vjeti miżjuda mhuwiex se jżidu t tul Issa għal gruppi ta' Soċjalisti Demokratiċi Sux mit tal Tak, herr talman, herr Grazie, ħafna, President. Għabel xej xtaqt nirringrazzja li rapporter minn qalbi. Fil-prinċipju nasib għanna nevitaw illi nikkontrollaw l-inflazzjoni permezz rati tal-VAT Iżda, sakemm ir-rati eh, ta' VAT li huwa mażula ma jagħmlux kiel l-suq ħieles, din hija xi aċċettabbli u aħna ovvjament aċċettajna differenzi bejn stati membri. Professur Monti kif tafu fir-rapport tiegħu dwar is-suq wieħed jgħid illi dawn id-differenzi illum jista' jkollhom effett effett negattiv fil-fatt fuq is-suq waħdini u għalhekk aħna qegħdin nitolbu illi kuna sistema fista għar-rati tal-VAT sabiex fil-ġejjieni aħna niżguraw illi direttiva tal-VAT tkun parti mill-prinċipji tas-suq u jkun ovvjament ma jkunx għall-interessi biss tal-stati membri individwali. Kif għall-Kummissarju irridu innaqsu il-piżijiet amministrattivi kif ukoll najnu għal dak li nxu xaqsam l-amministrazzjoni fiskali, partikolarment għal SMEs. l istess waqt irridu noħolqu sistema illi eh, tkun tajba għal kontra il-frodi. Ovvjament din hija kwistjoni eh, illi hija limitata, iżda ma rridux ninsew illi suq waħdin li jaħdem kif suppost jeħtieġ aktar kooperazzjoni milli għandna llum anki meta aħna nitkellmu dwar it-taxxi għalhekk nittama lill kummissjoni titratta dawn il-kwistjonijiet fil-proposta tagħha u s-suq li jaħdem kif suppost huwa l-punt ta' tluq minkejja l-Oppożizzjoni Nazzjonali. Ovvjament dawn huma mistoqsijiet diffiċli, f'żminijiet diffiċli u dawn jirrekjedu analiżi serju. Grazzi Sur Schmidt, naddu issa għal KHDI u għal minuta s-Sinjura Bazescu. Mex tara ġeja Basescu? Mix edawnek, signora Basescu, mela. Naddu minn flok għal-minuta għas-senjur Pasqa. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. V predloženom návrhu komisia... Uh... Eh, Komisario, kolegi, fl-abbozz tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li ikonna rata minima normali ta' VAT sa l 2015 ġifieri għal ħames snin li ġejjin. Għalkemm lan huwa li niggarantixxu jiena naħseb sitwazzjoni iżda hemmhekk xi rabta se jkollna bżonn naħdmu fuq l-organizzazzjoni. Jina naf li ħafna kumpaniji illi juruna illi jem ħafna frodi u għal-għura s-sistema miex organizzata kif suppost fl-Europa. Mumiex biss il-livelli ta' taxxa mill-qutas daw kol ir-regoli għal dak nixaqsam il-kommerċ internazzjonali. Dan allura jagħmel passibbli li jkun hemm frodi. U dana kważi fuq eh, bażi leġittimu. allura naħseb li huwa fl-interess tal-kumpaniji tagħna li aħna namlu kontroll fuq is-sistema tal-VAT. Naħseb li l-2013 huwa żmien eh, adattat biex aħna nittrattaw din il-kwistjoni jkollna regoli aktar stretti. Is-sur Bruns issa. okay, okay. Access as best Ovvjament, dejjem irridu nirreflettu il-bżonnijiet għall-infiq. Ovvjament, dawn huma affarijiet li jistgħu jintużaw biex nieħdu l-flus tan-nies u mbagħad naraw kif nonfquhom dawn il-flus. L-armonizzazzjoni tar-rati tal-VAT għal standard komuni u għal rata mnaqsa komuni li kienet il-proposta tal-Kommissjoni fit tlieta u design ifisser li se naqsu il-seta tal-Stati membri u wkoll e, din hija wkoll karatteristika ta' stat sovran. U dan huwa pass fejn il-stat membru jkun l-Unjoni Ewropea u l-stati membri wkoll ma jkollhomx saħħa ta' xejn. Allura l-ġrida kontra l-frodi u anki li natu aktar saħħa l-SMEs din dawn affarijiet li mhumiex qegħdin tassew isiru. U dan huwa biss il konsultiment tas-saħħa tal-Unjoni. Grazzi. Grazzi, signor Bronz. Iva, grazzi ħafna, signor Bronz. Signora Fasescu l issa wasalt mana u tiġa ġibdu l widnek intu tħaluf titkellem għal minuta sur President skużani ma kont fil-Kumitat ikon. ċera sarċinor administrative eliminara. Strategija tagħna l-VAT għanda jkollna lan illi naqsu il pizijiet amministrattivi kif ukoll sabiex ikonna sitwazzjoni aħjar għall-SMEs memx bilanċ f'dan il-qasam fis-suq waħdini u għalhekk ħafna mbagħad jibatu minn żvantaġġi iżda s-sistema attwali li qed tiġi applikata tal-VAT qiegħda turina illi għandna ħafna ġufijiet u għalhekk nappella lill-Kummissjoni sabiex tippubblika r riżultati tal- studji tagħha. U nafu li kien hemm ħafna dibattiti ma' dawk mill-quta u nixtiequ naraw it-tnaqqis fit-tassazzjoni u anki naraw rata massima l-VAT. Kif ukoll il-livell lokali ta' tassazzjoni. Grazie ħafna għaddu sa' Thank you, Chair, uh, honorable members. Uh, I want to thank you for the comment. Grazzi, President, onorevoli membri, ringrazzjakom għall-opinjonijiet li nissentu għadan id-dibattitu jina kontent li nara li l-Parlament Ewropew u Kommissjoni jaqblu illi hemm bżonn li nibdlu s-sistema preżenti tal-vet kif għattilkom fil- Kommenti taftuħ tiegħi, jiena nilqada l-ispirtu <clears throat> illi fiħ għadin nħarsu il-futur tal-vet, ovvjament. Irridu nħarġu kol bi proposti dak għandu x'jaqsam dwar il-bidlit tal-livelli tal-minimi tal-rati tal-vet. L-istrateġija ġdida tal-vet hija msemmija biex niġġustifikaw ir-raġuni għalfejn u għadu prematuri li konna eh, livell permanenti, u għalhekk m'hemmx raġuni għalfejn irreferu għal nietu l-qafas tal-istrateġija tal-ġdida tal-vet f'dan l-istadju. Nishtiq intendi li l-Kommissjoni ma tistax illum tintrabat mad-data għal proposta leġislattiva futura l għana tritu konna dibattitu fuq il-futur tal-vet. U dan għandu jgħatu dejja ċara x'għandhom ikunu prioritajiet tal-Kommissjoni. Imbagħad ir-riżultat ta' dan il-konsultazzjoni <clears throat> jgħin il-Kommissjoni biex toħroġ bi proposti tagħha. Aħna qegħdin nifinalizzaw ix-xogħol tagħna fuq il-Green Paper u fil-ġimgħat li ġejjin jibdew jħorġu mistoqsijiet għad-dibattiti għal pubbliku ġenerali, membri parlamentari, l-istati membri, l-osma interessati u dawn il-mistoqsijiet ikunu għadin jindorazzaw dawk il-mistoqsijiet li propju ħarġu l-lum waqt il-dibattitu, għalhekk issa qed nistana li jkollna dibattitu fix-xhur li ġejjin sabiex inkunu nistgħu tassew aħna bħala kummissjoni niżviluppaw strateġija tal-VAT eh, għal-futur. Grazzi, Kommissarju, is-Sur Kasa la palabra. Grazie, President qed eh, nieħu pjaċir li l-kummissarju qed jifhem li aħna qegħdin nitolbu li kemm jista' jkun malajr eh, toħroġ din li green paper biex ikollna dan id-dibattitu nkun nistgħu nidħlu aktar fil fond dwar proposti li ħad toħorġu biha l kummissjoni. kif qalu sħabi f'din il kamra irridu kemm jista' jkun malajr neliminaw kull tip ta' frodi fis sistema irridu kemm jista' jkun malajr ngħinu lis settur tan negozju biex ma jkollux xkiel permezz tas sistema li għandna preżenti u rridu naraw suq intern aktar effettiv. issa llum ma tkellimniex dwar x'tip ta' soluzzjonijiet se nsibu li qegħdin nitolbu lill-kummissjoni hija li kemm jista' jkun malajr toħroġ bil proposti biex ikollna dibattitu siewi dwar din is-sistema l-ġdida ħalli kemm jista' jkun malajr ikollna sistema aktar effiċjenti minn dik li għandna llum. Jiena nifhem li llum l-iskop ta' dan ir-rapport huwa li nestendu l perjodu verament, però rridu wkoll niġbdu l-attenzjoni lill-Kummissjoni li aħna ħerqana li jkollna qudiemna proposti mill-Kummissjoni kemm jista' jkun malajr biex aħna wkoll ikollna eh, l-idejat tagħna li nistgħu ngħadduhom lilkom ħalli jkollna sistema aktar ġusta għall kulħadd. Grazzi ħafna. Muchas gracias, señor Casa. Este debate lo cerramos. Grazie ħafna sur Casa u dan id-dibattitu. Issa niddiskuta dan is-suġġett għadha fi 11 nofs ngħaddu issa l-għajnuna ta' emerġenza. U ngħaddu l-ewwel ta' kummissarju il sinjura Damanan.